dawn il-laqat tal-komitat dejjem jibdew fil-ħin, diġa waqajna ftit lura l jew ħalli nibdew il-parti li miss ta' din il-laqa jena nishtiq nati merħba lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti, eh, l-Onorevoli George Vella, grazzi tal-li ġejt hawnhekk titkellem magħna aħna stidennik hawnhekk biex tiġi tiddiskuti magħna il-prioritajiet tal-Presidenza Maltija fuq il-politika Ewropea għad kabbir l-Onorevoli Vella u jiena għadu kif kena konverzazzjoni asira u eh, għalli illi Malta minn meta eh, siħbet fl-Unjoni Ewropea mill-2004 issa ja għanda ridni fideja tal-presidenza Maltija jena nifraħ lilek u l-pajizek għal-presidenza ta'kom. Malta ħadet responsabilta għall presidenza f'momenti eh, diffiċli, terrorizmu, il-migrazzjoni, staġnar ekonomiku fl-Europa, eh, Brexit, eh, ħafna konflitti u gwerer, edin jeddu u joħolqu ħafna sfidi għal-kontinentana. Għalek huwa żmien diffiċli, għalek huwa importanti li l-presidenza tmexxi l-Unjoni Ewropea minn dawn minn tempesti li għaddej minnhom. Aħna dalodu diskutejna eh, situazzjoni li hemm f'ħafna pajjiżi ta' tkabbir per pereżempju il-Montenegro u l-Albanija. U għalek aħna saħir għanin li nisimaw dak li għandek xtajdinna inti fuq il-proċess ta' tkabbir fil-Balkani tal-Punent u anki dak li għandek xitajt fuq is-sitwazzjoni fit-Turkija. Mela ħalli nikkonkludi u ngħid illi aħna verament ħerqanin illi nisimaw minn għandek Onorevoli Vella. Kif eh, b'mod konkret se tiffaċċa l-sfida li għandha qoddima l-Unjoni Ewropea il-Presidenza Maltija. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna Aħna ħerqanin li nikkooperaw mill-qrib mal-presidenza tagħkom fix-xhur li ġejjin u għannom ta' dan il-kumitat jiena nawguralkom presidenza ta' suċċess l-Onorevoli Vella u jiena bilna li ju se jitkellem għal madmar 15 jew 20 minuta umbat Umbat ikolkom l-opportunità li tamlu mistoqsijiet u t-kommentaw u eh, l-Ministru Vella se jibda bil-Malti. U aħna ħerqanin il-koll li nisimaw il-lingwa Maltija mitkelma għawnek li ma tantx nismaw ta' spiss fil-kumitat tagħna. Uh, Grazzi ħafna, President, jena u koll nishtiq nifraħlek tal-li nħtart President ta' dan il-Kumitat importanti palma tinti jena se nibda diskors tijaj bil-Malti wara nitkellem bl-Inglis. Tul l-aħħar 60 l-Ewropa kienet meqjusa bħala xempju ta' tama, ta' prosperità, ta' żviluppu ta' paċi. Din il-kisba kienet kbira u kienet riżultat tal-viżjoni tal-pjonieri tal-proġett Ewropew. Fi żmien meta ħafna oħrajn kienu xettiċi dwar kemm nistgħu nirnexxu u jekk nistgħux naħdmu flimkien. fis 60 sena mit-twaqqif tal-proġett Ewropew mislinna Malta l iżgħar stat membru il-privileġġ u l-opportunità li nippresjedu il-Kumitat tal konsil tal unjoni Ewropea. Dan huwa żmien fejn fih irridu flimkien nieħdu kont tal-aħħar 60 sena. Il-koll għandna dmir li nħarsu dak li ksibna sal-lum u ngħaddu l-benefiċċji ta' dan il-proġett li ċittadini tagħna, benefiċċji li xi kultant jintisew. Din hija wkoll opportunità tajba biex inħarsu l-qudiem. L-Ewropa għandha bżonn imbuttatura ġdida u żviluppi riċenti madwar l-Unjoni u rew moċċar ċar il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun aktar viċin il-popli tagħha u tikkomunika b'mod effettiv il-miżuri importanti li qed tieħu biex tipprovdi opportunitajiet aħjar għaċ-ċittadini tagħha li jagħtuhom iċ-ċans jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom u jirnexxu fihom. il ġajt politiċi li għaddejna minnhom is-sena l-oħra ħallew marka fuqna l-koll. Il-bżonn ta' riforma qatt ma kien daqshekk urġenti u lajta biex inkunu viċin in-nies qatt ma kienet daqshekk ċara. Il-ġrajiet tas-sena l-oħra ċaqilqu l-pedament tal-progress tal-proġett Ewropew kif nafuh. Malta hija determinata li tagħti l-kontribut validu tagħha għal proġett Ewropew. Nasperaw li matul il-Presidenza permess tal-ħidma tagħna fil-Kunsill u tal-ħidma magħkom fil-Parlament Ewropew l-Unjoni Ewropea toħroġ aktar b'saħħitha. Nafu li sitt xhur huwa perjodu qasir ħafna Fil-waqt li ninsabu ambizjużi li nikontribwixxu biex immexxu l-proġett il qudiem u nagħmlu aktar kredibbli, qegħdin inkunu realistiċi. Nafu x'inhuma l-limitazzjonijiet tagħna, iżda nafu wkoll x'inhija s-saħħa tagħna. Qegħdin immorru qudiem id-delegazzjoniet l-oħra fil-Kunsill bħala interlokutur onest mingħajr aġenda moħbija u mingħajr pretenzjonijiet. Bl-istess mod, se nkunu naħdmu mill-Parlament Ewropew fi spirtu ta' kollaborazzjoni u onestà. Il-fatt li għanna l-Prim Ministru, il-Deputat Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi kif ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni li kollha servew bħala membri fil-Parlament Ewropew u jien ukoll għamilt aktar minn sena membru osservatur fil-Parlament Ewropew qabel serna membri u tliet xhur sħaħ bħala membru tal-Parlament Ewropew wara li saħibna iwassal biex żgur nifmu l-importanza li għandu l-Parlament Ewropew u intkom il rappreżentanti diretti ta' ċittadini Ewropej biex tilleġizlaw fl-interess tagħhom ilkoll. Ninsabu gburin li qed nassumu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea propju f'dan il mument Il-prinċipju il ewlieni li se jgwida l-Presidenza tagħna huwa li nġibu momentum frisk u ġdid fix-xogħol li jġib iċ ċittadini Ewropej iktar viċin xulxin bħala konsumaturi, bħala nies li joħolqu l-ġid u bħala stakeholders. U għapropju għalhekk li identifikajna s set prioritajiet tal-immigrazzjoni, il sigurtà il suq uniku, il-politika tal-viċinat, l-inklużjoni soċjali u l-affarijiet marittimi għaliex ġenwinament nemnu li l-popli tagħna għandhom tħassib leġittimu li jrid jinstema'. Ma nħoss li għandi noqgħod tidħol f'kull priorità b'mod individwali. Għal daqstant, bil-permess tiegħek, eh, Mr. Chairman, ħanitkellem fuq il-programm tal-ħidma fl-oqsma li l-Kumitat tagħkom jiddiskuti u jaħdem daqstan fuq. Now I'm switching to English. Um, colleagues, I'm, I'm honored to be... Alija, huwa verament privileġġ illi nitkellem hawnhekk dwar il-prioritajiet għal presidenza tagħna u nibda billi nisħa fuq eh, l-importanza li l-presidenza Maltija tati lil seta trasformattiva l proċess tkabbir u uh, stabilizzazzjoni eh, li għandhom it-kabbir u jikontribwixxi biex jagħti forma lill-Unjoni b'mod partikolari meta aħna qegħdin niffaċċaw sfidi kbar internament u esternament jekk jekk aħna ma nibqawx nemnu fit tkabbir innaqsu is-seta u l-importanza tal-Unjoni Ewropea li jistambat jagħmel eh, ikollu impatt negattiv fuq l-istabilità tal-viċinant kollu tagħna. Sfidi komuni bħal pereżempju kriżi tal-immigrazzjoni u terrorizmu juru il-bżonn għall aktar kollaborazzjoni sabiex jinsabu soluzzjonijiet dejjema u sostenibli u f'dan l-isfond hemm bżonn illi ngħidu mod pragmatiku realistiku li il-pajizi kandidati edin jamlu progress biex jirriformaw l-istrutturi domestiċi tagħhom bażi tal-aki Ewropew u fir-rispett tal-valuri u l-idejat Ewropej. Iktar impenn min-naħa tal-Unjoni Ewropea u momentum kostruttiv ta' proċess ta' tkabbir Ewropew huma essenzjali għal sħubija ta' pajjiżi kandidati u fl-istess ħin aħna għandna nippruvaw illi, illi konna proċess ta' modernizzar illi issaħħaħ il-benefiċċju tanġibli għall-istati membri, għall-istati kandidati. Sur President, Aħna nifmu illi ħafna aspetti tar riforma għadhom għaddejjin kemm fil-pajjiżi kandidati u anke dak potenzjalment kandidati, ma dana mhux se jaqtanna qalbna xorta se nkomplu il-dawn il-proċessi Ewropej huma biss fażijiet ta' tranzizjoni fejn il-pajjiżi konċernati qegħdin jagħtu jingħataw biżejjed ħin u u assistenza biex iħadnu valuri prinċipji Ewropej. Aħna intennu l-appell tagħna l-applikazzjoni konsistenti tal-konċett ta' kondizzjonalità stretta u ġusta u anki il-prinċipju ta' kulħadd tal-merti tiegħu biex ikun hemm iktar konverġenza mal-politika tal-Unjoni Ewropea naraw dak li għamel Montenegro biex iħejjiruħu għasħubija fl-Unjoni Ewropea u banki il-ftuħ tal-kapitli 23-24 mis-Serbja Naraw u koll l-izviluppi li għawulna qalbna fl-Albanija, fil-Fajrom u fil-Bosnia Herzegovina. Aħna irridu illi tkabbir jibqa priorità fuq l-agenda tal-Unjoni Ewropea. Aħna irridu inkomplu nappoġġaw dawn il-proċessi u insaħħu dawn il-proċessi. Issa ħan kommenta fuq il-pajjiż individwali minħabba l-effett pozittiv illi ikollu dan il-proċess, il-Malta tqis it-Turkija mhux biss bħala pajjiż kandidat imma bħala imsieħeb importanti għall-Unjoni Ewropea. Il-fatt illi Turkija qiegħda tkompli tqarreb il-pożizzjoni ta' ħamedi tal-Unjoni Ewropea, Malta tapprezza ħafna l-parallelizmu li hemm bejn iż-żewġ pajjiżi u anki l-progress qed isir fl-istat ta' dritt id-drittijiet tal-bniedem, drittijiet fondamentali u anki eventualment ukoll is sħubija ta' Turkija. Aħna rajna il-tħassib li kien espress fil-rizoluzzjoni tal-24 ta' novembru u danna ġew diskussi wkoll fil-Kunsill fil-13 ta' Deċembru ta' sena li għaddiet il-biċċa kbira tal-Istati membri reġaw tennew l-importanza kruċjali li aħna nżommu dialogu miftuħ relazzjoni tajbin u wkoll il-inkomplu l-proċess ta' sħubija L-Unjoni Ewropea għandha tibqa l-ankra għal riformi ta' Turkija u negozjati għasħubija għandhom jibqaw l-aqwa għodda li għanna. Tkun ħaġa negattiva u kontroproducenti jekk aħna indajfu b'ximot l-istrumenti illi għanna biex isaxħu relazzjonijiet relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea il-Turkija enet enet l-Unjoni Ewropea u il- l-autoritajiet torok għandhom id-dritt ukoll illi eh, ġibu u dim il-ġustizzja lil dawk illi provaw jagħmlu dak il-kolb ta' stat. L-opinjonijiet tagħna fil-Turkija ġew riflessi tajjeb fil-konklużjonijiet tal-Presidenza Slovak li ġew adottati fit-13 ta' Diċembru tal-2016. Din ma kienx opinjoni unanima u għalhekk eh, ma setgħux jiġu adottati konklużjonijiet tal-Kunsill. Kif qal prim Ministru tiegħi ġimgħa li għaddiet fil-plenarja fi Strasburg, L-implementazzjoni b'suċċess tal-pjantazzjoni bell-Unjoni Ewropea u Turkija għal ġestjoni tal-migrazzjoni u tal-refugġati u l-istqarrija ta' 13 ta' Marzu huwa fl-interess ta' żewġ naħat u sissa l-kooperazzjoni waslet tal-tnaqqis kbir fl-imwiet fil-baħar u tnaqqis ukoll ta' waslet mit-Turkija anke proċess ta' liberalizzazzjoni tal-viza li huwa kondizzjonali fuq il-fatt li l-Turkija tissodisfa il rekwiżiti kollha tar-roadmap u anke li tilħaq benchmark tal-roadmap eh, għal-viza għal-liberalizzazzjoni tal-viza il-Turkija għamlet progress, ħedġiġna imma xorta wahda bżonn li ikun hemm iktar kollaborazzjoni fuq il-modernizzar u l-aġġornament tal-Unjoni ta' Dwana l-Presidenza Maltija se taħdem biex tiżgura illi dan id-dossier jingħata l-importanza li jistħoqlu għaliex dan huwa eżempju wieħed biss minn kif aħna nistgħu naħdmu aktar flimkien. Umbat fuq il-diskussjonijiet ta' f'Ġinevra fuq il-unifikazzjoni ta' ċipru aħna qed naraw illi t-Turkija hija waħda mill-partijiet li qed tipparteċipa fid-diskussjonijiet. Irridu li t-Turkija tinnormalizza relazzjonijiet tagħha ma' ċipru u timplementa bisħiħ il-protokoll għal ftehim ta' assoċjazzjoni. Il-Presidenza Maltija tilqa' l formazzjoni tal-Gvern il-ġdid fil-Montenegro waħna fiduċjużi l impenn tal-Montenegro għat komplija tal-proċess ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea se jkompli eh, jissaħħa aħna nittamaw il partijiet politiċi kollha jikkontribwixxu b'mod kostruttiv. dak li għalu l-osservaturi internazzjonali eh, u l-problemi li raw irridu jkunu indirizzati avvanzi leġislattivi saru fil-Montenegro aħna nittamaw li dawn il-prospetti flimkien ma l-izviluppi li saru waqt l-aħħar konferenza fis-sobija li saret fi Brussel fi 13 ta' Diċembru fejn il-kapitlu 11 l-agrikoltura l iżvilupp rurali u 19 politika soċjali u impik fil-konferenza ta' sħubija li sar fil-13 ta' Deċembru infetħu. Dan se jkomplu jispirawna u jimmotivaw sens ta' uh, sieda minnaħa tal-Montenegro u se jistimulaw l-sforzi tal-pajis biex jaqbad triqtu iktar lejn l-Unjoni Ewropea ħna ħarqanin ukoll li nikkooperaw mill-qrib fil-qasam tal-politika barranija li kiena nieħu din l-opportunità biex infaħħar lil Montenegro Negro l-allinjament sħiħ tijaw u anki ir-rwol pozittiv li għat jieħu fil-kooperazzjoni reġjonali. Is-sena 2016 kienet sena kruċali għas Serbja bil-ftuħ ta' erba kapitli importanti, kapitlu 23, ġirtijiet ġudizzjarju fondamentali, 24, ġustizja libertà u sigurtà, 5, xiri pubbliku, u l-eluq tal-kapitlu 25 xjenza u riċerka li se jkollhom effett qawwi fuq is-soċjetà tisħiħ tal-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u s-Serbja aħna se nibqgħu nifokaw fuq il-qarrib tal-popolazzjonijiet nazzjonali lejn il-preċetti u l-prassi eh, ewlenin tal-Unjoni Ewropea jiena kuntent li nista' ngħidilkom li biħsibna norganizzaw żjara eh, informali lejn Kowela biex nofru aktar opportunitajiet ta' tkabbir ekonomiku. Il-Kunsill qabel li jinfetħu li jinfetaħ il-kapitlu u kol 26. Il-Kunsill se juqot attent biex jara l-progress li jsir fuq il-kapitli tal-Istat ta' dritt skont il-pjanijiet ta' azzjoni u l-benchmarks u wara biex jara kif jkunu normalizzati relazzjonijiet mal-Kosovo. Il-progress li sar dan l-aħħar fuq il-libertà tal-movimentu telecoms ħeġġiġna ħafna u għandu jitkompla l-aħħar inċidenti li saru bejn iż-żewġ naħat huma ħasra li seħħew maħna imħeġġin li qed isir dialogu llum stess bejn iż-żewġ partijiet. Is-Serbja hija impenjata fil-kooperazzjoni reġjonali u għandha tkompli s-saħħaħ il-relazzjonijiet mal-viċinat pajjiżi viċini tagħha Aħna għedin nieħdu nota pozittiva li l-elezzjonijiet illi seħew u aħna lesti illi naħdmu ma' gvern illi lest illi ipoġġi l-fajrom fit-triq lejn l-Unjoni Ewropea u nħeġġu lil mexxejja biex jelbu l-impass politiku li jeżisti bħalissa se jkun importanti wkoll li nimplementaw ir-riformi u nindirizzaw problemi ta' stat ta' dritt anke permezz ta' prioritajiet urġenti ta' riforma. The opposition need to continue implementing previous political agreements in full Rridu nkopru n-implementaw dan kollu bisħiħ, inkluż ix-xogħol tal-prosekutur pubbliku. L-Albanija għamlet titjib eh, partikolari din eh, wara l-kisbanka tal-istatus ta' kandidat f'Ġunju 2014. Malta ta' prova dan il-momentum pożittiv u anka eh, tixtieq Aħna determinati fil-fatt li uh, napoġġaw riformi addizzjonali anka fuq sma oħrajn. Aħna ħadna nota pozittiva tal-rakkomandazzjonijiet tal-Komissjoni ta' Novembru tas sena li għaddiet biex nibdew negozjati ta' sħubija mal-Albanija. Wissa issa qed nistennew bil-ħerqa li jkun hemm implementazzjoni tal-ħames eh, prioritajiet prinċipali. Aħna lesti li nkomplu nadmu uh, eh, fuq l-aspirazzjonijiet tal-Albanija dan eh, jekk il-kondizjonijiet li trid tissodisfa l-Albanja jiġu sodisfatti. M'għandix dubju illi l-awtoritajiet eh, fil-pajjiż ser ikunu qed jaħdmu f'dan id-direzzjoni u aħna wkoll ehm, nappellaw lill awtoritajiet tal bosnia biex jaħdmu jitfit mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex jwieġbu l-kwestjonarju kif suppost u bċerta responsabilità. Fuq l-istess nota aħna nħeġġu il-riformi ehm, fil bosnia Herzegovina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 u nappoġġaw ukoll l-ispinta li qed tingħata fir-relazzjonijiet bejn il-Kosovo u il-Bosnia Herzegovina. Hija xi ħaġa pożittiva illi ikun hemm dawn il-programmi ta' Unjoni li jarfu wkoll l-impenji lejn il-riforma ġudizzjarja fuq il-liberalizzazzjoni tal-viża, il-proċess miexi mod tajjeb, aħna nifirħu lil Kosovo u nħeġġuhom biex jibqgħu mixjin bl-istess pass anke biex jilħu ftejim mal-Montenegro. Montenegro. Il-presidenza tanticipa li dan jiddetermina wkoll l-impen tal-Kosovo mill-lat tal-possibilità illi dan il-pajjiż jiġielet il-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Mbagħad il konsil kun jista' jimxi fil-pass limis u jqis il-liberalizzazzjoni tal visa għal vjaġġar eh, liberu. Il- il-rabta eh, bejn Pristina u Belgrad hija importanti u hija sissin ukoll tal-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosova. Il-Presidenza tħeġġeġ li jkun hemm sforzi iktar biex jiġi żviluppat dialogu ehm, tant mixtieq minnaħa tal-parti tal tal-Unjoni Ewropea. Eh, Sur President, propju sena li għaddiet aħna esperjenzajna il-flussi migratorji partikolarment fil-mirrota tal-Europa ċentrali u żieda ta' 25,000 persuna li qasmu l-frontieri meta mqabla mas sena ta' qabel. Din hija fil-fatt waħda mill-aktar rottot perikolużi u summit ta' Valletta ta' Novembru 2015 għaqad flimkien pajjiżi tal-oriġini, pajjiżi ta' transitu, pajjiżi li huma destinazzjonijiet ta' dawn l-migranti biex nindirizzaw flimkien l-sfidi. Għanna dimna l-kol flimkien biex inkunu nistaw nadottaw il- azzjoni konġunt ta' wara li ħarġ wara summit ta' Valletta u il-Joint Action Plan tal ta' u l-laqa ta' 8 u 9 ta' frar fil-fat ser tpoġġi fil-prattika il-pjanta azzjoni eh, konġunt l ħarġ wara l-Valeta Summit. Sur President, il-roadmap li għadni kif prezentajt, turi li għanna sitxur ta' sfida kbira Aħna però determinati illi uh, namlu tajja pal kwalsiasi fattur illi jistaw ixxeklu il-proċess ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea fil-reġun tal-Balkani tal-Ponentu fit-Turkija. Pala pajis illi jappoġġa il-tkabbir xorta waħda, Malta ma tistax tinjora ċerta aspetti pal per eżempju il-Brexit. Iżda il-Presidenza Maltija hija determinata illi ma tħallix dawn il-fatturi jitfaw um, eh, fatturi oħrajn Uh, ma, ma, ma jibqawx jinataw dawn il-fatturi oħrajn daqshekk importanza. Aħna ser nkopru nippromovu il-proċess ta', tkabir biex niżguraw il momentum mal-pajjiżi mal, tal-Balkan tal-Punent u Turkija jibqa' um, jissaħħaħ. Dan jitlob minna illi kunem sforz illi aħna eh, natu eh, illi jkollna mekanizmu ta' rispons tajjeb u f'dan l-ispirtu aħna nemnu illi l-investu fl-imsieħba tagħna u fil-vokazzjoni tal-imsieħba tagħna ser jikontribwixxu tajjeb ħafna biex nerġgħu nfasslu minn ġdid il-proġett Ewropew. Dan ser ikun fil-qalba tal-Presidenza Maltija fix-xhur li ġejjin. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you, Minister Dr. Vella, for highlighting. Grazie ħafna, Sur Vella, Ministru Vella, fil-fat, tal-li eh, tajtna dawn il-prioritajiet tal-Presidenza Maltija, s-ċur li ġejjien, għana numru ta' kallima. Prezentament għanna tmin kollegi li jishtiju jgħidu eh, xaħġa, għanna nofsija, għan dawn interventi kollha tuġibiet, ġifiri jekk irrobkom zommu eh, ma' zewġ zewġ minuti kull wieħed ħalli bekk kulħadd ikun jista' jintervjeni u nagħtu biżejjed ħin ukoll il-Ministru biex iwieġeb. Qabel nibda jekk joġobkom nixtieq nitlob skuża kważi kważi qegħdin f'sawna hawnhekk. Eh, il-heating qed jaħdem tajjeb ma nafx forsi jekk hawn xi ħadd li għandu idea kif jista' ikessaħ eh, ftit il kamra nkunu nafulkom. Nibda sa' Christian Preda. Grazzi ħafna sur President, eh, sur Ministru, tassew kontent li jgħat hawnhekk magħna nixtieq lek l izbaħ xewqat għall-presidenza. Issa, permetti li ngħidlek eh, li tassew sodisfatt meta t titkellem fuq it-kabbi, speċjalment minħabba illi fit-test tal-prioritajiet Maltin din il-kelma miex imnis lajma, nafu mdorrin għal dana nafu meta ġi sanilu eh, il-kontraparti eh, olandiż fil-fatt eh, meta prezenta id-dokumenti ma kienx hemm il-kelma tkabbir. Bil-Presidenza Slovakka f'daqqa waħda kien hemm l-inklużjoni ta' din il-kelma. Mela, sitt xhur ma semmuhiex sitt xhur insemmuha. U nibqgħu sejrin hekk. Ma nafx, naħseb din mhix xi ħaġa illi eh, tassew tagħmlilna l qalb imma somma. Permettu li dan il-punt. Nixtieq ukoll ngħid li l-kwistjoni tal-viċinat eh, punt ħamsa kuntent illi qed naraw jitfaċċa hawnhekk fost il-prioritajiet fuq il-viċinat ta' nofsinar, intom qed tipproponu illi tagħtu attenzjoni partikolari qed eh, nikwota eżattament eh, anke dak eh, tal-vant u koll importanti, importanti li t-narawħ imsemmi, semmejtu l-kas tal-Ukrajina, naqblu illi t-iġtwajnikom fuq dan il-pajis, permettu li nejt kentejn u koll fuq l-importanza dan il-pajis fil-vicinat tal-est fil vġenat tal-vant. Naseb li eh, meta inqisu eh, l-Ukrajina u l-Ġorġja eh, qed naraw l-affarijiet mixin l-qudiem imma l-Moldovja li għandhom president komunist l-affarijiet mhux sejrin daqshekk tajb li nafu li dan ħaj jieħu lura il-ftejm l-assoċjazzjoni li kien hemm mal-Unjoni. Ġifieri nixtieq eh, niġbirkom l-attenzjoni fuq eh, il-fatt li ħajkun hemm instabilità probabbilment tul dawn is-sitt li ġejjin taħt il-Presidenza tagħkom. Grazzi, issa ngħaddu l-kelma lil Robert Fleckenstein. Grazzi ħafna. Sur President, Sur Ministru, il-grupp SND jixtieq jirringrazzjak għal din l-introduzzjoni nixtieq nsemmi żewġ punti illi fil-fema tiegħi huma ta' interess partikolari. L-ewwel net eh, kemm eh, nistgħu nbassru eh, fejn sejra l-Unjoni Ewropea importanti illi nkunu nafu fejn sejrin li għax bekk l-imsieħba tagħna jkunu iktar ċerti għal xiex deħlin Imbagħad dwar l-isħubija ta' Turkija naħseb din hija tittiġi sospiża, tittiġi interrotta minħabba kif jinsabu l-affarijiet, naf li l u l-Parlament eh, mumiex fil-mija fuq din il-kwistjoni ma jaqblux mija fil-mija, pero nixtieq ngħid li ma nistgħux li eh, nimxu nimxu hekk, eh, irid ikun hemm konsegwenzi. Mbagħad it-tieni punt Dema għamilna wedijiet eh, l-Albanija dema għadni l isma jibdew negozjati ġala darba reforma ġudizzjarja. u eh, huma għamlu dan ħadd eh, ma seta jemmen li qabel l-elezzjonijiet ħajkun hemm il-bidu ta' negozjati, però nasib rridu nżommu kelmitna jekk rridu implementazzjoni kredibbli. Wara dawn l-elezzjonijiet irridu naraw illi dawn diskussjonijiet jibdew. naħseb illi nafu li dan huwa wkoll proċess twil, il-proċess ta', ta sħubija. Issa, il-biżatija hija illi eh, sa dan it-tant sa kemm nieħdu deċiżjoni kun hemm oħrajn, pereżempju fit-Turkija, fir-Russja li għandhom l-interessi tagħhom qed iħarsu lejn eh, ir-reġjun bistennijiet uh, fil-futur qarib u ma jagħmlu wedit u allura rridu naraw illi eh, eh, ma nasibx illi nistgħu eh, niftħu kapitlu kull darba darba kull ma nafx meta, rridu naraw illi qed nimxu l-qudiem. Issa, is-sur tenor, grazzi ħafna, proset ehm, għal-ħatra tijak, eh, Sir McAllister, prosit u kollilek, eh, Ministru Vella, għal din l ewwel presidenza, l ewwel sitxur eh, ta' Malta. Fissetta tal-presidenza tal-Konsil jena niftakar il-Sur Muscat, il-Prim Ministru kif ukoll il-Sur Louis Grek, u jena tassew fil-fat kien id-dispeċini meta il sur Muscat kien attakkat meta għal love you Eh, meta partikolarment tkellem dwar eh, il-Brexit, eh, fil-fat l-Unjoni Ewropea tkun soda fuq il-pozizjoni tagħha, però mingħajr ma toqgħod tistabilizza l-Unjoni. Nafu li l-Brexit hija realtà. Issa, jena rapporter għal Montenegro u nista' ngħid li naqbel illi il-proċess ta' tkabbir meta wieħed iqis in-numru ta' sfidi li hemm mm, dam il-Brexit, eh, Trump, eh, il-President tal-Istati Uniti ġdid, eh, tassew ħassibni dan dan il-proċess ta' tkabbir partikolarment meta nafu li Trump qed jissiħab ukoll ma, ma' Putin nafu ximpatista jkollu dan fuq is-Serbja u l-Montenegro l-elezzjonijiet hemmhekk semmejt ukoll l turkija bħala pajis eh, asħobija semmejt eh, semmejtu wkoll eh, il-ħbiberija perikoluża li hemm bejn Erdogan u, u Putin hemm ukoll is-sitwazzjoni tal-Krimea li tinkwetana, irridu noqogħdu attenti għaliex fuq kull front hemm affarijiet li jinkwetawna. Issa fuq il-Libja naf li dan mhuwiex fil-mandat tiegħek huwa pjuttost eh, tas-Sinjura Mogherini, però nafu li eh, Malta minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħha u inti bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin u minħabba rabtiet li Malta kella kif tistgħu taraw il-proċess ta' stabilizzazzjoni fil-Libja, partikolarment eh, fil-ġita tagħna biex neqirdu l-ISIS u fir-rikonoxximent ta' gvern unitarju x'taħseb inti xinu ma l-possibilitajiet illi neqirdu l-Islamist il-ġihadisti fil-Libja. Nafu illi huwa pajis instabli jett id-dida lejna l-koll, partikolarment minħabba l-flussi migratori nixtieq nifraħlek għas-summit tal-Belt Valletta fejn għamed din il-kwistjoni, pero nixtieq niftakrak ukoll dwar l-operazzjoni Sofija Mediterran. Naħseb illi dawn jirrappreżentaw l-interessi Maltin eh, b'moderet, eh, però eh, ma nafx jena jekk nippruvaw nibqgħu insalvaw in-nies u neħduhom lejn l-Ewropa dan isu inċentiv li nieħdu l dawn in-nies u komplu nħeġġuhom jiġu biex nilqawhom. Naħseb li din hija mm, dilemma. Rridu naraw kif ħansolvu din kwistjoni mingħajr ma nagħtu dan l-inċentiv żbaljat. Grazzi issa għall-alde, is-sur Vajl. Grazzi ħafna anke minn ħatijaj nixtieqlek kull xewqat eh, għall-presidenza Maltija, il-presidenza li hija dik ta' pajjiż l-Estonja ġifieri aħna nkun qed insegwu mill-qrib dwar kif huma sejrin l-affarijiet. Żewġ punti hawnhekk li xtaqt insemmi eh, u nara naqra kif taħsibha dwarhom. L-ewwel eh, il-kooperazzjoni fis settur tad difiża fuq livell tal-Unjoni. Nafu illi id-dimensjoni sekuritarja ilha tinbidel dawn l-aħħar żminijiet, partikolarment dan l-aħħar sena kien hemm proposti konkreti kif nistgħu nimxu eh, għal iktar kooperazzjoni fis-settur ta' sigurtà u ta' difiża. U allura aħna interessati kunna nafu naqra kif Malta taħsibha dwar il-perspettiva li konna iktar u iktar kooperazzjoni imsaħħa fuq difiża u sigurtà. It-tieni punt ir-Russja. Inti ma tantx semmejt eh, dan fid-dettall kif inti ġiveri bħala rappresentant tal-presidenza tqis il-għada twali ta' sanzjonijiet imposti fuq ir-Russja jekk tqisux li hemm il-possibilità li relazzjonijiet ma' Russja jinbidlu minnaħat tal-Unjoni u x'taħsbu li għandu jiġri biex naraw bidliet f'din ir-relazzjoni bil unjoni Ewropea u r-Russja. Thank you, dear colleague. Next. Grazzi. Issa milgwe gwe NGL Issur Rigogu. Grazzi, Sur President, l-ewenet nixtieq nifraħlek eh, għal din il-pożizzjoni ġdida tiegħek. Ċert, illi inti eh, ħa tilħa tal-inqas dak li kiseb is-Sur Brock, eh, naħseb li din mhijiex biċċa xogħol diffiċli. Nishtiq nifraħu kol eh, il-Ministru Vella għal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. L-ewennet eh, kwistjoni ta' migrazzjoni, inti Sorvella ġej minn pajjiż pajizek pajjiżek ukoll sofra minn din il-kwistjoni. U tassew sew illi eh, jekk eh, hemm soluzzjoni għal il problema mod kif nistgħu niksbu eh, il-qsim tal-pis ma' pajjiżi oħra dan kif jkun ideali, ma nafx imma x'taq kif taħseb inti fuq dan. Mistoqsija oħra fuq it-Turkija d-darba. Inti għadt li it-Turkija trid tħoss illi il-protokoll addizzjonali għal ċipru li tiġi indirizzat u trid ukoll normalizza s-sitwazzjoni tagħha ma' ċipru. Inti tara xi tip ta' leverage li aħna għandna xi ħaġa li nistgħu nużaw biex nikkonvinċu eh, u kważi kważi eh, inġelu il-Turkija iġibruħa kif suppost. Imbagħad eh, nishtiqek eh, tgħid xi ħaġa wkoll fuq it-talba tat-Turkija illi timplementa jew li tkompli toffri sarħan il-moħħ fuq Ċipru. Taħsbu li din hija xi ħaġa illi eh, xi ħadd jista' jġustifika, partikolarment meta naraw kif l-armata fit-Turkija qed iġib ruħha, jew ġabet ruħa pjuttost f'dawn l-aħħar żminijiet. Grazzi, Karisto. Survella, jekk taqbel eh, kull eh, il-membru, il-membru ta' kull grupp għallu xi ħaġa forsi nippermettu hawnhekk eh, li nurvel il-luneċek tagħmel intervent taħħa qabel tiħu dawn il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna vera fraħtlek personalment talli inti issa President tal-Kumitat Afet, pero permetti li namel dan issa. Grazzi u koll li l-ek sorvella tal-li fukajt fil diskors tijak fuq it-kabbir u kif għal sorpreda dan vera mux parti mill ma kienx mnizzel fil-dokument, pero inti tajtu importanza kbira fil-diskors tijak. Nishtiq nejt li eh, dal-għodu kena dibattitu fil-komitat eh, għafet fuq eh, il-punti gbar li għatin jinkwetawna fil-Balkani tal-Punent, per eżempju, fuq il-nazjonalizmu li għat jizdiet ħafna diskorsi retoriċi bejn gruppi differenti feħdan l-istati tal-Balkani tal-Ponent. Xten nistaqsik jekk minnaħa tiegħek nistgħux nistennew xi tip ta' inizjattiva biex nkunu nistgħu naħdmu mal-gvernijiet differenti f'dan ir-reġjun sempliċement biex nagħmluha ċara illi l-proċess ta' tkabbir huwa wieħed li jisħaq fuq eh, il-viċinat, eh, mhux kwissjoni ta' konfrontazzjoni, eh, nistaw nistennew x'inizjattivi fuq dan jekk iva ħajkollok daqqatit tajba minna ħatana. Grazzi. Grazzi, onorevoli Lunaċek, eh, sorvella. Għanna ħames kollegi oħra li jishtuqu jgħidu jishtuqu jresqu mistaqsija, kif ti preferi? Ti preferi l-inveġa pissa nistaw neħdu dawn il-ħames interventi? Le. Għat interveni jessa bat neħdu l-ħamsa l-oħra. Grazzi għal-mistoqsijiet. Naf eh, illi hemm ħafna punti interessanti, għan iprofa nimxie b'mod kronologiku l ewwel mistoqsija mis-Sur Christian Preda u dwar il-prioritajiet. Jena maħħaċ ħafna ħajl biex eh, nidħol fid-dettal ta' kull kwestjoni li aħna ħankunu għet nindirizzaw tul il-presidenza għalla li xiena kontet nifoka fu eh, it-kabbir u l-aspet eh, estern tal-migrazzjoni, pero biex nxbor kollox daqqa nixtieq ngħid illi tħassib ewlieni tagħna u l-għana li tagħna tul il-presidenza ħajkun illi l-ewwel nett eh, nerġgħu nibnu dan il-pont ma' ċittadini tagħna din il-konnessjoni u ħanatu wkoll attenzjoni kbira lis sigurtà Irridu naħdmu ħafna biex l-ċittadini Ewropej intu għam iġdid sensazzjoni illi huma konnessi ma l-ola livelli politiċi Ewropej. Eh? Irridu natu eh, u kol attenzjoni l-sigurta interna, immigrazzjoni, eh, illi ċertament tmur it-fit maħħa mill kustjoni ta' radikalizzazzjoni, ta' terrorizmu, dawn kolla punt importanti. Ankun et nifokaw u kol fuq l aspetta tal-vicinat, li għamanki fuq ta' mill-mistoqsijiet, ħan u fuq il-viċinat, eh, partikolarment dak tan nofsena u dak tal-vant. Biex nuqdu nidħlu fid-dettal eh, ta' kull priorità, eh, dan jieħodli ħafna ħin, biex ħanoqgħod nagħmel hekk, aħna provajna insemmu l-iktar punt importanti. Fuq il vicinat uh, tal-nofsenar u tal-vant nishtiq ngħid li dak tal-vant mhux ħan u għal-qavalja ħan ifokaw l-iktar fuq dak tal nofsinhar Għandek qed nitkellmu dwar l ukrajina qed nitkellmu dwar pajjiżi wkoll bħal Moldova, nifmu u inħossu li rridu noqogħdu b'seba' mittajn. Irridu nuru li ċittadini ta' dawn il pajizi li rridu nagħtuhom xi ħaġa. Intom eh, tkellimtu dwar il-President Komunist li ġie Repubblika tal-Moldova li tista toħod allura għazmien meta kien hemm id-DCFTA, self-temi ta' assoċjazzjoni u rridu nifmu illi dawn il-pajjiżi ma nistgħux neħduhom eh, for granted. Le, irridu eh, intom daqatit. Imbagħad eh, kien hemm is-Sor Fleckenstein illi tkellem dwar il-previżibilità nixtieq ngħid illi iva semmejt li negozjati ma' Turkija ridiġu sospizi. Jena nixtieq ngħid illi dak il qal il-Parlament nirrispettaw eh, opinjoni eh, evalwata tajba illi aħna nistmawa. Minnaħa tal-Kunsil jidher illi hemm iktar tħassib illi aħna ma naqtawx dawn il- linji ta' komunikazzjoni. Flebda moment fil-Kunsil eh, maħna ħan ikkondannaw, maħna ħa naqblu dak illi jmur l-lin minn dak li nistaw naċċettaw. Għat ma profaw xaħġa ta' dar it-tip, aħna nifmu fil-waqt li nammettu li jem id-dritt li inti tista eh, tressa nies l-qorti minħabba li ġiġu kontra l-istat, per għandu jkun hemm il-prinċipju ta' proporzjonalità kif ukoll rispett tal-istat ta' dritt. Rispett ukoll ta' drittijiet fundamentali kif ukoll ta' drittijiet ta' kull individwu biex ma nsemmix ukoll l-indipendenza tal-ġudikatura. Il-Kunsill mhuwiex eh, ħajati kollox eh, l-kontraparti torka. Irridu nifmu għal-daqstant illi għanna sfidi komuni għanna imsieħeb illi miegħu naħdmu u rridu naħdmu jitfit, rridu nindirizzaw per eżempju kustjonijiet bħal migrazzjoni fl-imkien, urridu nuqodu attenti illi eh, ma neqrdux il puntijiet partikolarment meta nħarsu li l-interessi eh, illi aħna għanna. Naħseb illi pajis pa' Turkija jidbijat mill-Unjoni zgur mhuwiex fl-interess tagħna. Al kontrarju, hemm ħafna punti li nistgħu nikkuperaw l-enerġija, l-migrazzjoni, hemm ukoll il-kummerċ. Hemm ħafna laqat maħsuba biex bekk naraw illi eh, naraw dan il-pajis ikun iktar konformi ma' normi u ma' realta li nixtiequ naraw. U jkollna imsiħeb illi miaw jekk jrid ikunu nistgħu nkopru inkomplu bin-negozjati. Naddi issa għall-Albanija. L-Albanija fil-fatt eh, għamlet ħafna eh, adottat ħafna mendi kostituzzjonali b'mod eh, unanimu eh, u aħna fil-fat eh, għadna li Iva eh, rridu nkomplu bil-proċess ta' sħobija zda riformi tal-ġustizja għatem iktar xisir. Rridu naraw li kunem riforma ġudizzjarja tas sew sħiħa, rridu naraw li kunem evalwazzjoni tagħha u rridu naqblu magħhom illi din il-miżura biex tiġi evalwata mill ġdid il-ġudikatura hija miżura pożittiva. Ġifieri, imma xaħt nitkellmu bizwa reformi riformi ekonomiċi, li għawun kella kizbiet ekonomiċi li l-Albanija għamlet daw l axħar snin. Kif inti eh, nasepe eh, irridu nirrispettaw u nifirħula, pero importanti li naraw riformi eh, tal-ġudikatura sa fuq il-Montenegro, surtenok. Inti semmejt li dan il-pajis għamel progress b'saħħtu konsistenti Fali kien hemm l-Aġenzija kontra l-Korruzzjoni kif ukoll l-Uffiċċju Speċjali tal-Prosekutur Pubbliku. Eh, però naħseb illi eh, hemm it-tisħiħ eh, tal-rwol tal-medja u punti oħra li rridu naraw iktar preżenti, iktar libertà ta' espressjoni kif ukoll riformi ekonomiċi illi nixtiequ naraw. Madan kollu huwa pajjiż li għamel progress eh, kbir l-elezzjoniet parlamentari li kena reċentament taw riżultat għala volja rridu naraw illi il-qafas legali li fiħsar irrit jieġi rivedut u dan hemm bżonn illi nitlu fi dialogu kostruttiv. Fuq eh, it-Turkija, Erdogan u Putin diġa intervenejt fuq it-Turkija minn iġħan nirrepeti li l nifsija minħabba li ma fuż bil-ħin, pero nixtieq ngħid li l-Kunsill jaraf jena naraf illi it-Turkija mandiex alternattiva waħda u jekk ħanaqtaw il-linja kollha ta' komunikazzjoni kif qabel hemm interessi oħra, hemm oħrajn illi huma interessati illi jibnu dawn ir-relazzjonijiet dan potijiet ma' Turkija. U rajna li Turkija tieħu uh, rwol pjuttost sostanzjali anke reċentement tul uh, negozjati fuq is-Sirja. Fuq il-Libja, Sużawni, forsi ħan id dizappuntakom eh, ma, ma nishtiqx eh, noqot nidħol fil-mandat ta' Sinjura Mogherini, billi nitkellem fuq dan il-pajis, ma nishtiq nejt kelmtejn dwar pajizi eh, li għandu rabtiet viċini mal-Libja. Din għada problema ħa nindirizzaw fil-fat mux bis mill tal-migrazzjoni, ma wkoll mill eh, millat tal-rekonċiljazzjoni fa' dan il-Kunsill, anke wkoll l-aspetta rikostruzzjoni eh, li ikun hemm sitwazzjoni umanitarja xirqa. Naħseb li waħda mis-sintomi li aħna li għandna ta' instabilità fil-Libja hija propju Għallina pero hemm ukoll affarijiet oħra. Rrit ngħid ukoll li kollox jista' jiġri eh, jiem fix-xhur li ġejjin. Leġittu eġittu ukoll qed għal importanti, ġveri aħna qed nittamaw illi ċertu żviluppi jistaw ibidlu eh, xejriet illi qed naraw. U dan huwa fl-aħjar interess għal kulħadd li l-ġdin mhijiex kwestjoni eh, illi tikkonċerna biss il-Libja, però hija xi ħaġa illi tagħti sens ta' sigurtà lir-reġjun kollu kemm hu eh, u wkoll qed toħloq passaġġ faċli għal migranti ġejjin mis-Saħel u mir-reġjuni oħra madwar il-Libja biex jidħlu fl-Ewropa fuq l-operazzjoni Sofja, din mhijiex sempliċement umanitarja, din operazzjoni il-natat il-mandat ukoll biex tieqaf u tqis vapuri illi qed iġorru armi illegali. Hemm ukoll inizjattivi bħal Seahorse u Triton illi ukoll qed jgħinu eh, illi naraw li dawn in-nies eh, ma mhux donnu qed eh, nħedġuhom li jiġu f'Malta. U għas eh, li ma jkun hemm sitwazzjoni fejn ikollu ħafna nies li jkunu qed jitilfu ħajjithom fil-Mediterran. Qed eh, inħarġu eh, il-gwerda l-frontier, il-gwerda tal-kosta. Dan apparti mis sitwazzjoni interna iżda dan inħallih kif qabel rappreżentanta għolja. U eh, nisan għafawnek fuq dan il-punt l għalix fl-axar mill-axar diskutajna dan fiħdan l-fejsi u nifmu għal-istess. Independence Cooperation. Tkellem dwar il-kooperazzjoni għad-difiża Ewropea u x'naħsbu twara aħna naqblu ma l-istrateġija globali Ewropea li ir-rappreżentanta Olja nedit ftit ta' ilu u jidher ċar li r-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO se tibqa' essenzjali għas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea hija relazzjoni illi eh, nafu li sarraf ħafna ma nafux se jiġri issa bl-amministrazzjoni l-ġdida Amerikana x'jaħsbu dwar dan imma aħna bħala presidenza nemnu illi din għanda titkompla u nibqaw nisħu fuq il-fat illi nemnu illi iż-żewġ organizzazzjonijiet iridu jżommu il-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet indipendenti u separati m'għandhomx isiru ħaġa waħda imma fl istessin fejn ikun possibbli għandna nevitaw ix-xogħol doppju, ħaġa importanti ħafna. Fu is-sanzjonijiet fuq ir-Russja Nizgurakom illi aħna manna ebda eh, ħsieb illi neliminaw is-sanzjonijiet il-politika hija ċara illi aħna se nkomplu bis-sanzjonijiet sakemm l-obligi ta' Minsk jibqaw ma jkunux irrispettati. Din hija xi ħaġa li għamminja ċara fuq il-mistoqsija tal-Onorevoli Ħaxi Ġorġu eh, fuq l-immigrazzjoni. Jiena Eh, inti saqsejtni jekk hemm kif insolvu l-problema, jiena m'għandix soluzzjoni maġika, naħseb il-problema tal-immigrazzjoni se tibqa' magħna għal tul ta' żmien. Dak li aħna nagħmlu l-isfida li għandna qudiemna hija illi nippruvaw kemm jista' jkun innaqsu il-wasliet u nipprovdu mezz legali għal kif nistaw intaffu xiftit il-problemi illi jem f'dawn il-pajjiżi minn fejn qegħdin jaslu l-immigranti. Nafu li xħut minnhom qed jiġu minn pajjiżi li mhux biss huma pajjiżi fqar imma u koll eh, problemi ta' eh, desertifikazzjoni, nixfa, l-agrikoltura ja batuta ħafna u koll, għalek aħna rridu li l-politika tal-migrazzjoni eh, tikkonverġi mal-politika l-izvilupp u koll l-aspett umanitarju li se niddiskutu għada f'komitat differenti dwar il-sim tal- responsabilta da mhux il-mandat tiegħi nafu illi se jkun diskuss fil-Kunsill għal ġustizzja u affarijiet interni. Imma nistaw nassumu illi mhux taqsek eh, faċli illi jintlaħaq bil iva nafu li diġa se jkun hemm differenzi imma il-presidenza trid kemm jista' jkun tqarreb il-pożizzjonijiet ta' żewġ naħat kemm jista' jkun rispett sħiħ għas sovranità u d-deċiżjonijiet illi jieħdu l-pajjiż individwali mingħajr ma nippruvaw nimponu xejn fuq ħadd. Imma l-idea tal-sim tal-responsabilità hija l-ideali però mhux faċli illi wieħed eh, wettaqa eh, kif nistaw inġelu li Turkija ġipruħa sew. Għal darbohra Turkija hija pajjiż sovran, aħna ma nistaw nimponu xejn fuq it-Turkija, sempliċement najdilkom illi aħna manna xejn li permezz saħħa nistaw inġellu għam jamlu xaħġa, nistaw biss nurruhom li naqblu jew li ma naqblux ma dak li qegħdin namlu imma huwa biss permezz ta' dialogu permezz ta' diplomazija illi nistaw forsi naslu x'imkien. Il-sitt mistoqsija kienet fuq il-, il-viċinat bejn il-pajjiżi tal-Balkani. Naħseb li jekk aħna nħarsu lejn is-sitwazzjoni mill-bot naraw li relazzjoni tajbin bejn il-pajjiżi ġirien hija waħda mill-iktar ħaġa importanti li wieħed jipprova jikseb f'dan ir-reġjun komplikat ħafna. Aħna nafu li għatem il-problemi fuq il-frontiera bejn is-Serbja u l-Kosovo, il għatem problemi fil-Montenegro, u għalek aħna irridu noqogħdu attenti biex nippruvaw l-ewwel net ma nindaħlux. Imma fl-istess ħin irridu nibqgħu naħdmu fir-rigward tas-Serbja u l-Kosovo kont qed nitkellem għal president qabel ma tħalt hawnhekk fuq il-pass importanti illi sar ma' Cathy Ashton u l-Fule uh, eh, meta ġabu s-Serbja u l-Kosovo flimkien. U dan id-dialogu irrid jitkompla li huwa parti essenzjali ta' ta' situazzjoni ġenerali illi teżisti fil-Balkani. Niqafawnek kalissa biex nieħu aktar mis-soqsijiet. Grazzi ħafna, Ministru Vella, jina nissuġġerixxi illi nibdew bil- punt li mis fuq l-agenda għal 10 minuti minna 10 minuti oħra sabiex dawk il-kollegi li jixtuq jgħidu xi ħaġa ikollhom ftit minuti biex jagħmlu dan. L-ewwel nett, l-Onorevoli Minol Mom. Grazzi, President. Jiena nifhem l-importanza eh, li qed tagħti inti Eh, l-tkabbir naħseb li dana kien wieħed mill-ikbar riżultati tajbin li kisbet l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar 30 sena. Dalodu aħna kellna dibattitu fuq il-Balkani b'mod ġenerali u kien hemm min qal illi hemm żieda fil pajjiżi ta' tkabbir ta' tensjonijiet, eh, minħabba forzi nazzjonalisti. Eh, riformi li qed isiru pass inqas maġġel minn qabel u eh, kien hemm xi kelliema li qalu li forsi dan eh, kellu x'jaqsam mal-messaġġ li qed tibgħat il-Kummissjoni Ewropea li f'dawn l-aħħar fil-ħames snin sa l-2019 mhux se jkun hemm tkabbir iktar għalek dana eh, eh, dan il-proċess se jiġi blokkat. Inti x'taħseb li l-Kummissjoni Ewropea u anki il-Kunsill għandhom xi responsabilità għal li friżar ta' dan il-proċess ta' tkabbir? u illi dawn il-forzi nazjonalisti għedin jirġaw ifedġu u illi il-riformi u kol għedin eh, forsi naqsu il momentum taħħom. Miss Piri. L-Onorevoli Piri. Grazzi President, grazzi Ministru. Skużani li senerġa nsemmi il-Turkija ma jena il-rapporter tal-Parlament eh, ta' Turkija permetti li namr ftit mistoqsijiet dwar dan il-kol nafu ir relazzjoni bejn il-Turkija u l-Unjoni Ewropea batiet dan l-aħħar snin u li Turkija edha titbija dejjem iktar mill-Unjoni Ewropea u l-Kunsil fil-fema tagħna sissa saba diffiċli illi isib bilanċ bejn l-interessi strateġiċi bħall immigrazzjoni per eżempju fl-istess jifoka fuq drittijiet fondamentali f'dan il-pajjiż kandidat. Għallek jiena nifhem l-interess strateġiku li għandna ma' Turkija, imma jekk tippermettili eh, il- il-presidenza ta'kom se tifoka u kol fuq dawn id-drittijiet fondamentali, bat mistoqsi oħra jina der li fim li waqt il-presidenza ta'kom intom tidu eh, timmodernizzaw l-Unjoni Doganali ma' Turkija naħseb dinja ħaġa tajba li tista' taffi tensjoniet politiċi imma eh, għatem stata urġenza u emerġenza fit turkija mbagħad il-summit bejn l-Unjoni Ewropea u t Turkija. Eh, se summit minn dan it-tip waqt il-presidenza ta'kom. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Nat. Survella. Il-Libja għalikom uh, pajis importanti ħafna. Il-problema jek aħna ma najdu xini il-Libja ma nistax nsibu soluzzjoni għal problemi li jemmek. Kena se jkonna uh, eh, gvern li mur rekonosciut minn min ħadd uh, li l-Libjani ma jaċċettawx Eh, dan il-gvern ta' ftehim eh, nazzjonali illi madux eh, rikonoxxut u anke minħabba dak illi sar mill-Istati Uniti u u dana jgħat f'konflitt ma dan il-gvern ta' ftehim nazzjonali u gvern illi ma jirrispettaħ ħadd u aħna manna mandu fil-fat li dan il-gvern mandu ebda autorità. Umbat edin naraw u koll illi il-truppi ta' kija salet illi edin eh, mixin il-qudim javvanzaw ta' kull-jum, aħna xejkonna politika ta', ta, ta gideb u ta', ta immaġinazzjoni, aħna għanna dawn l-elementi biex najdu l-omek eh, artificiali illi għedin jamlu l-problemi għar mill-li juma l-onorevoli Kukan. Grazzi ħafna, Sur President, et nara illi inti et tħu gost bil-eda enfu u nittama illi se tibqa kontent bil-eda f'dak is-siġġu. Onorevoli Ministru, eh, merħba f'dan il- Komitat jena Slovak u aħna kena ħadna gost ħafna n-kooperaw ma'kom mod attiv l-aħħar sitt xhur u nawguralkom kull suċċess għal sitt xhur li ġejjin fuq eh, dak li għal l-onorevoli Paet Iva. Aħna issa għanna trojka ta' pajjiżi żar Slovakkja, Malta u l-Estonja. Opportunità ideali biex aħna nuru lill-oħrajn illi aħna nistaw xorta ikonna presidenza tajba li se, se tkun għalġiet tal-istati membri kollha. Jiena segwejt b'attenzjoni kbira il-prioritajiet li identifikajt inti. Imma jiena tħeġġiġt ukoll nisimak titkellem dwar il-proċess ta' tkabbir aktar kmin il-lum kena dibattitu fuq da' suġġett u hemm bżonn illi nżommu għajnejna fuq dan il-proċess ta' tkabbir l-affarijiet irridu jkomplu tkabbir irrid jitkompla u mhuwiex kifat inti daqshekk ħaġa daqshekk faċli għaliex peress li l-istati membru mhumiex jaqblu m'hemmx konklużjonijiet għallek jiena nappella lilek biex tappoġġa l-proċess ta' tkabbir għaliex għada pitada il-korsen għawdu minnu. Grazzi. Grazzi, Edward u fl-axħar l-Onorevoli Savizzjos. Nifraħlek, eh, Sur President tal-ħatra tijak, Onorevoli Ministru, jena nawguralek eh, kull suċċess għal presidenza ta'kom u ħerqan illi nara il-rizultati li se nkisbu fil-presidenza Maltija. Ministru, aħna ma nistawx ninjoraw Eh, dak li ġara fl-Istati Uniti, hemm president differenti ħafna meta qablu wieħed li l-Istati Uniti se jkun eh, aħna nistgħu nċemplu lil eh, Washington għaliex aħna ma konniex nafu minn kien il-kuntat fi Brussell x'inhi din il-rabta il transatlantika li hija garanzija tal-sigurtà tagħna ħafna drabi waħna aħna m'għandniex in nimminaw l-importanza ta' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Forsi wasal il-moment fejn aħna noħol u istitut ta' sħubijiet strateġiċi li natu stanza u importanza u anki eh, rispett xaw xinu ma pjanijiet ta'kom u xinu ma l-kommenti tijak dwar dan. Grazzi ħafna għal dan it-tieni ram ta' mistoqsijiet u issa nerġa' nagħti l-mikrofonu lil Ministru Vella biex jikkonkludi ħames minuti jekk jista' jkun Ministru. Jiena ħan nipprova nagħmel ħilti eh, biex nimwieġeb fl-aħħar eh, fil-mistoqsijiet fil-ħin li għandi issa dwar il-bidla fl-Istati Uniti u il-rabta transatlantika. Dan huwa kompetu ta' Federica Mogherini ma rridx nidħol fih għaliex sta uh, huwa rilevanti għal politika barranija. Um, aħna għat iridu nistennew u naraw eżattament x'deċiżjonijiet se jittieħdu. Aħna uh, għadna kif smajna dwar il-TTIP u li dana e, issa u semmejt il-NATO u koll għadna fil-bidunet maħna nemnu illi il-relazzjoni transatlantika trid tinżam b'saħħitha kemm jista' jkun u jekk jista' jkun trid tissaħħaħ għalhekk aħna minnaħa tal-Unjoni Ewropea maħna sembidlu xejn sakemm ovvjament ma jkunx hemm xi bidliet minnaħa l-oħra li mbagħad għalija aħna se jkollna nirreaġixxu kien hemm mistoqsija fuq il-Balkani b'mod ġenerali u iż-żieda fit-tensjonijiet etniċi Aħna nafu illi jekk il-proċess se jiddum u jekk in-nies ma jħossux illi qed jirċievu xi ħaġa hemm dejjem il-periklu illi l-opinjonijiet tagħhom jinbidlu semmejna l-Moldova pereżempju imma dan jista' jseħħ ukoll fil-Balkani. U għalhekk aħna nemnu li rridu natu mux l-impressjoni imma irridu inkomplu insegwu l-programm ta' kooperazzjoni tagħna sabiex seħħu il-bidliet, ikun hemm l-istat ta' dritt, rispett ta' drittijiet tal-bniedem, affarijiet li mhumiex qegħdin isiru sempliċement sabiex ta' dawn qarbu l-pożizzjoni tagħhom lejn dik tal-Unjoni Ewropea, imma huwa fl-interess ta' dal-pajjiżi infushom. Iktar ma jkun hemm demokrazija, iktar hemm possibilità għall-investiment, iktar jinħolqu opportunitajiet tax xogħol u inqas ikun hemm għatalek Din hija l-kwestjoni naħseb li għandna bżonn ta' aktar komunikazzjoni rridu nagħmluha aktar ċara u nispjegaw għalfejn aħna tant għandna għal qalbna dan il-proċess ta' tqarrib ta' dawn il-pajjiżi lejn l-Unjoni Ewropea. Aħna rridu biex ngħidu hekk imbijaw il-politika tagħna lil dawn in-nies nikkonvinċuhom illi jaqbel lilhom ukoll. Issa fuq il-Turkija għal boħra il-bilanċ bejn l-interessi strateġiċi u drittijiet fondamentali. Jina deġa tilkom li il-politika tal-presidenza Maltija se tkun illi aħna ma naċċettawx affarijiet illi huma inaċċettabbli. Għalhekk jekk qed imur lil lejn mill rispet drittijiet tal-bniedem, libertà tal-moviment, libertà tal-espressjoni, libertà tal-medja imma fl-istess ħin irritu ikun hemm bilanċ l-interessi l-importanza strateġika u l-interess illi għanna illi nżommu li Turkija bħala eh, msieħeb tal-Unjoni Ewropea. Chapter, I don't have the time to go into that, but I can assure that Serħu moħkom illi jiena min qed nara ebda deċiżjoni tal kunsil illi se tkun azzjoni, eh, deċiżjoni li aħna nieħdu azzjoni fil-Libja la b'mod militari wa bebda mezz ieħor. Il-Libja huwa pajjiż sovran, aħna nemnu li huma il-Libjani stess li jridu jsibu soluzzjoni għal problemi tagħhom fl-interess tagħhom stess. Nista' nagħtuhom daqqatit, intuhom parir, nappoġġawhom imma żgur. Aħna m'għandna ebda ħsib illi eh, namlu xaħġa ħlif illi ikonna relazzjoniet politiċi u illi nejnu kem jista' jkun il-fazzjoni differenti li hemm fil-Libja kif tak tak min il-mentalità arbija hija eh, komplikata ħafna ma jina xorta waħda nemmen illi minkejja l-fatt illi bħalissa hemm kaos ħih, xorta waħda jista' jiġri xi ħaġa illi eh, tejna sibu soluzzjoni f'qasir żmien. Mhux qed ngħidilkom li da se jiġri żgur, imma rridu nkunu lesti għal kull bidla fil-politika. Issa, fuq il-pajjiżi iż żgħar iva naqbel miegħek 100% il-pajjiżi iż żgħar jistgħu jagħtu riżultati aħna m'għandniex aġenda m'għandniex ambizzjonijiet ulterjuri aħna nistgħu nkunu flessibbli u dan rajnieh ukoll waqt il-Presidenza Slovakka u eh, jina nista najdilkom il aħna se namlu ħilitna biex almenu nilħu il-livell tal-presidenza Slovakka. Issa din hija mhux biss kwistjoni li nqarbu il-pajjiżi eh, ġirin, għalix il-Balkani tal-Ponent, per eżempju, minn dejjem kienu għajn ta' inkwiet fl-modi, jek permettu li nid-deskrivi imma aħna mar nishtiqux illi dak il-ftit progress illi sar jintilef għalix aħna ma namlux il-parti tana. Aħna irridu inżommu ma din il-linja niprofaw namlu passi l-qoddim bil-parteċipazzjoni u l-lajnuna ta' kull wieħed mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għannom tal-membri kollha tal-Komitat AFET jiena nawguralkom kull suċċess għal presidenza Maltija tal-Kunsil. Grazzi ħafna għal tweġibiet li tajt għal mistoqsijiet grazzi tal-li għattinna xinu mal-prioritajiet tal-presidenza tagħkom, eh, nawguralkom kull suċċess u nawguralek ukoll il-vjaġġi tajjeb lura lejn Malta. We now go forward to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 un euh, euh, euh, statut officiel au Conseil. Mais ils sont à Strasbourg quand vous n'êtes pas là. Donc je cherche toujours à, à, à prolonger les visites et tout, et c'est un dossier chaud, je, je m'en occupe. OK? I'm pushing on that one. Um, and I, I, a few comments on CETA I can't resist because, uh, I, you know, Klaus Buchner, uh, thank you for your comments. I, on climate, uh, I, I hope you know um, what, uh, what a major effort this is for us in Canada. And if you haven't looked at the uh,